Fil-21 ta' novembru 2011, il-Komitat tal-Affarijiet Legali verifika l-kredenzjali ta' Kent Johansen, MEP, u vota unanimament favur il-verifika tal-kredenzjali ta' Kent Johansen mill-21 ottobru 2011. Hemm min joġġezzjona ratifikazzjoni tal-mandat ta' Sir Johansen jekk m'hemmx ħadd li huwa kontra dan il-mandat jista' jiġi ikkonfermat. Is-sur Elio Ħarru informani li reżenja mill-Parlament Ewropew skont regola erba' paragrafu 2 tar-regola